Ahora Onorevoli deputati. Onorevoli membri, naġu nibdew. Eżis funzjonari tal-Parlament Ewropew, presidenti anzjani tal-Parlament Ewropew, mistednis illum medina biex nifesteġġaw fl-imkien l-aħjar 60 sena ta' l-istorja ta' l-Europa libera. Din irridu niftakru mhux illum biss imma kuljum. ma' ċittadini fil-qalba tal-avventura kbira tad demokrazija li l-Ewropa. Minnajr il-popli tagħha l-Ewropa sempliċement ma teżistix l-enerġija, l-forza l-leġitimazzjoni għall-azzjoni ġejja mill parteċipazzjoni tagħna eh, bħala ċittadini. U għal din ir-raġuni aħna rridu nerġgħu niġu inġibu viċin l-Ewropa għan-nies u dan huwa l-ewwel impenn tal-mandat ġdid tiegħi. Aħna il-mijiet ta' parlamentari Ewropej blajnuna tal-ħaddima bravi li għanna irdu naħdmu biex l-istituzzjoni l-istituzzjoniet Ewropej ma jibqawx f'kastelli e, bl-ilma madwarhom. Imma rridu niftħu il niftħu il-bibien, nisimaw il-kulħadd, impoġġu l-problemi taċ ċittadini fil-qalba ta' kollox, id-dinjità tal-persuni, fiċ-ċentru tal-attività kollha tagħna. L-elezzjonijiet tal-Flolanda tal-aħħar ikkonfermaw li maħniex ma xbajniex mill-Ewropa, sempliċiment aħna rridu li di taħdem aħjar. Illi tirriżolvi l-problemi tal-qat, speċjalment fost iż-żgħażagħ, it-terrorizmu, immigrazzjoni illegali, ir-responsabilità tas-saħħa u l-ambjent biex nidefendu d-drittijiet tan-nisa tal-nisa vulnerabli ġewwa u barra mill-Unjoni Ewropea. Irridu Ewropa eżet b'saħħitha konkreta tal-fatti. Irridu Ewropa vera, reali. Biżejt ikonna sens komun tajjeb illi jekk indajfu l-Ewropa dawn il-problemi ma jiġux eh, solvuti l-ebda stat membru laqqas l-ikbar u l-iktar b'saħħithom weħidhom ma jistgħu jinnegozjaw maċ-Ċina, mal-Istati Uniti, mar-Russja u mal-Indja. Li nikkontrastaw il-flussi kull ma jmur jikbriw tal-immigrazzjoni mill-Vant Nofsani u mill-Afrika u naffermaw valuri li fihom aħna Eh, insibu postna. Illu mizet minn qabel l-Unjoni Ewropea, l-Unjoni fija l-forza. Waħed flimkien business to inwieġbu għal l-sfidi li għanna qoddimna. Jina ħassejtni offis bħal nol-kolla meta il-President Tork refera għal faxizmu u nazizmu meta tkellem fuq ċerti xuħut mill-pajizi tagħna. l-Ewropa hija id-dawl fid-dinja favur favur drittijiet tal-bniedem. Aħna l-uniċi mingħajr il-pjena tal-mewt, aħna l-uniku suq l-uniku suq bi munita waħda u aħna solidali bejnietna u b'dan il-mod rridu nkomplu mmexxu di t tmexxija din il-leadership biex niddefendu l-valuri tagħna u biex naħdmu kontra il nazjonalizmu esagerat. Nimxu issa bil-programm tagħna tal-lum u għandi pjaċir li nintroduċilkom iż-żewġ mistiedna li għandna l-lum. L-ewwel mistiedna hija Barbara Hendrix minn Arkansas fis-Stati Uniti, oriġinarjament Barbara hija ta' nazzjonalità Svediża u Zvizzera hija l-iktar persuna li ila taħdem fil-ambasċatur tal-ida tajba tal-Nazzjoni Uniti hija fondatriċi tal-fondazzjoni bl-isem tagħha għal paċi u rikonċiljazzjoni u xol ta' koordinazzjoni għal rifugjati u drittijiet tal-bniedem u dawk jiddefendu daw id-drittijiet. Signora Hendrix, grazzi tal miġġa tiegħek fostna Good morning. Bonjour. Monsieur le Président. Sur President, l-odwa tajba li kulħadd, membri tal-Parlament Ewropew, persuni eh, missiedna distinti u ħbieb tal-Ewropa. Huwa ta' privileġġ kbir għalija li qiegħda hawnhekk f'din l-awla fil-60 anniversarju ta' Trattat ta' Ruma. Ġejt mitluba biex nitkellem bl-Ingliż u ħanamel dan anniversarji importanti jasperamna biex immorru lura fil rwol li aħna xejna warah biex nassistaw il-progress inkunu għamilna. Jatina wkoll opportunità li nonoraw il-ħsieb li kellhom il-fondaturi li mbagħad eh, mexxewna nafdi l-ambizzjoni huwa fi żmien kritiku tal-istorja rridu nsaqsu kollha nfusna kif irridu nimxu l-qudiem lejn futur iktar sabiħ għanna saħta fuqna fejtejt li jalla neħxu eh, fi zminiet interessanti, ġifiri zmin ta' biza u eh, problemi kbar. Ma nistawx nixħdu illi l-Europa bħalissa mimlija inċertezza, perikli u ħafna kriżijiet wara dak li jamlu e, l-istituzzjonijiet bankarji li sal-lum għadhom mhux ekastigati, illum għandna e, ekonomija globali li ġiet imħarbta u mkabra u e, inegwaljanza fuq miżuri li qatt ma kienu hemm u li morru kontra u koll eh, il-persuni vulnerabli. Għedin fi il sija ta' din il-problema u għen ftit zmin biex insalvaw il-pjaneta imma fl-istess ħin nibqgħu nivvalenaw il-sorsi naturali tagħna. Terrorizmu globali, epidemika barbara immexxija mill-mibeda u immexxija minn eh, gwerer u fil-mira tagħhom hemm nis ċivili fid-dinja kollha u aħna nidħlu f'ċiklu vizzjuż ta' violenza. Illum anzi għada b'dispeċir kbir ħan kommemoraw l-attak bla sens tal eh, ta' terrorizmu, l-attak terrorista fl-aeroport ta' Brussell. Kriżijiet umanitarji kbar bla preċedent illum minn 65 miljuni kienu sfurzati jaħarbu għal ħajjithom u żewġ terzi jibqgħu mingħajr eh, post fejn jgħixu 10 miljon nies huma bla stat u 600,000 minnhom jgħixu fih dan l-Unjoni Ewropea. Il-UNHCR qatt ma kellha qudiema problema daqshekk kbira fuq ta' familji kbar bil-ħtiġijiet tagħhom sa mill-bidu ta' twaqqif tagħhom fl-1951. Ħafna membri tagħhom parti mill-konvenzjonijiet li ġew iffirmati li għandhom dritt li jfittxu għażil u għas-salvagwardja biex jindirizzaw eh, problemi ta' sigurtà. l konvenzjoni tal-1951 daħlet fis-seħ fl-Ulju tal-1954 u fl-1956 eh, tankijiet tal-gwerra mir russi bdew, bdew deħlin fl-Austria, eh, fl-Ungerija, bdew ħarġin ir refugġjati u bdew l-isforzi biex dawn isibu post ġdid fejn jgħixu. U minn dakin għallaw l-Nazzjonijiet Uniti permezz tal-UNHCR bdiet taħdem fuq dawn ir-refuġjati. Fl-1948 Nazzjonijiet Uniti fl assembleja Ġenerali adottatu il-Dikarazzjoni Universali ta' dritti tal-Bniedem. Jiena biss jiena kelli biss 20 jum mettajt il-kellima. Il-ġenituri tijaj għatma semmaw bija d-dikarazzjoni ma kienu jafu biss il-liġijiet ta' apartheid li segregaw iċ-ċittadini. Jiena kont f'pajjiżi stess imma kont imwilda bla stat Jiena asnista jina as kont nista eh, illi ikolli drittijiet palma kellom sħabi u tfajliet eh, ta' kanna ġon abjad bajda. Fl-1964 ġi firmat wara 300 sena ta' skavitu eh, u 100 sena ta' aperta jina sir ċittadina sħiħa skont il-Kostituzzjoni Amerikana l-iktar importanti kelli l-kapacità li neżerċita id-doveri u responsabilitajiet ċiviċi u li tawni l-libertà tiegħi. Minn dak il-moment il qudiem iddeċidejt li nagħmel l-almu tiegħi biex nipromuovi u niddefendi d-dirtijiet tal-bniedem f'kull ċirkostanza għal meta għal-UNHCR tal-bitni fl 1986 nkun ambasċatur, ambasċatriċi tal-rieda tajba jiena di rajta bħala opportunità kbira biex naġixxi li l-paċi tiegħi, l-paċi ta' dinja kollha għandha tkun għabbażi ta' drittijiet ta' bniedem. F'dan l-aħħar 30 sena jkun qed insemma l-fuġi tiegħi fissem ir-rifuġjati mad-dinja kollha minn naħa għall-oħra tad-dinja. Jien għaltqajt ma' wies eh, ommijiet għalbom maqsuma, xuħut kellhom jitfnu l uliedhom Fil-Greċa s-sena l-oħra om ma setax toqgħod lura milli tibki mela meta tkellmet u deskriviet il-vjaġġ perikolus tagħha. it ħassib tagħha kienu għat-tfal tagħha, iż-żewġ titfal tagħha, teenagers. Kienu diġà fuq ħames snin skola minħabba di traġedja, ħaf wis minn daw il-familja għadhom qed jistennew il-Greċja biex l-Ewropa malaj timplementa eh, pjan ta' rilokazzjoni li diġà ftemna fuqha Filippo Grandi jgħid illi innuqqas ta' l-Unjoni Ewropea illi taġixxi fuq dan qiegħda twassal għal ksir ksur fil- fiduċja ta' ħafna nies lejn l-Unjoni Ewropea u għedin nilabu fidejn dawk illi jridu jilabu b'dawn ir-rifuġjati. The UNHCR paper Better Protecting Refugees. Il-qaffas għal viżjoni ġdida għall ingaġġ tal-Unjoni Ewropea u għalli nipproteġu aħjar ir-refuġjati. Dawn il-kriżijiet kollha huma kbar ħafna, ma fuq kollox qed insofru minn kriżi morali. Isna qegħdin iċċaqalqu mingħajr kumpass morali, mingħajr ma nafu fejn sejrin. Għamilna possibbli għal wisq żmien il-kummerċanti ta' esklużjoni u ta' mibeda li jitkelmu li jitkelmu bliktar leħenoli u li jinstemaw liktar soluzzjonijiet tagħhom qegħdin jissidduna biex nagħlqu qalbna u nagħlqu għajnejna u nagħlqu l-frontieri għal kulħadd li hu differenti daw ġew mejjuna minn mess mass media illi ħsiba fil-profitti illi u insew li id-dover tagħhom f'demokrazija u li jikxfu l-verità, ma minflok jinkoraġixxu li jbaxxu il-livell tad-diskors ċivili tagħna. However, I'm convinced that the crime... Konvinta li l-krizi li għadej minna toffrin opportunità unika li aħna naġixxu il-fuq minn dal-biza kollu illi naraw la fejt mod differenti u biex naġixxu b'mod differenti. Aħna bħalissa irridu e, irridu nerfu responsabilità tagħna, għana naħtfu l-opportunità u mhux inkunu e, blan e, nervużi u rridu naraw ir-riżultati mill-ewwel. Min, min, min aħna irridu nfittxu fiżjed l-isfel il-valuri tagħna, il-valuri li huma l-bażi ta' din l-Unjoni Ewropea. U l-Ewropa bħal Feniċi titterġa timbena mill-ġdid u ġib paċi, stabilità u prosperità li ċittadinanza. Kif kolli tipromuovu il- u naqsmu bejnietna il-frott ta' tkabbir tagħna u nħadnu id-diversitajiet differenti inkluż dawk lingwistiċi il-valuri ta' dinjità tal-bniedem, demokrazija, solidarjetà, libertà u egwaljanza. Libertà mhijiex xi ħaġa ta' kuljum, rridu naħdmu għaliha. Fl-1976 jiena segwejt qalbi il-qalbi il qalbi u e, ġejt fl-Ewropa. 25 senilu ilu id-ex lejt li nsir ċittadina Ewropea biex nipparteċiba f'dan e, f'din avventura ta' sekk diffiċli però da' sekk sabiħa. Wara l-konċerti tiegħi kien hemm momenti li aħna l-udjenza qegħdin nisimgħu l-mużika bl-istess widna. Jina nemmen li dak il-post f'qalbna fej din li vibrazzjoni siru għall-istess post li fija li minna d-dikarazzjoni eh, universali ta' tridit tal-bniedem ħarġet. Aħna niġu mfakra ta' min aħna verament li aħna impenjati fl-imkien f'familja waħda. Eh, mannix ikollna biza, tkun għal koraċ lejn ħarsu lejn liħor li ju differenti u nejdu din joħti dan waħija, dan wahibni. We will never conquer hate. Qatt ma inneħħu il-mibeda permezz ta' mibeda qatt ma niġildu labdan il-mod. U rridu nsalvu, nsalvaw, u nżommu u dimajnejna u f'qalbna l-umanità l-unika unjoni bbażata li ma terġax tirrepeti l-atroċitajiet tal-passat u jkollha bħala antagħha il-paċi. Aħna unjoni kbira mhux minħabba l-fatt li l-valuri ta' nu aħjar, imma xumma universali u inklużivi. At age 60 Fl-età ta' 60 għat nazar imma d-dinja s-sanna bżon għanda bżonna biex nkunu e, e, mexxejja. Rajt ħafna ċittadini Ewropej u ħadd pjaċinna rom illi urew i solidarjetà ma' refuġjati. Rajna li aħna ċittadini Ewropej ma nibżawx mir-refuġjati bħal politikan bħal ma jagħmlu l-politikanti allura bħal ambasċatriċi tal-UNHCR qed nitlobkom li turu l-istess solidarjetà, dik is-solidarjetà li kieku intom tridu għal familji tagħkom kieku kontu sforzwati li taħarbu minn pajjiżkom ma nistax ma narax it-tfal tiegħi f'dawn ir refugġati Nitlobkom biex terfaw il responsabilità komuni bl-istati barra mill-frontieri tagħna bħal Libanu il-pajjiż ta' 4 miljun ruħ illi fetħu l-bib għal miljuni ta' refuġjati. Nitlobkom li turu l-istess kompassjoni li l-istati sħabkom tal-Unjoni Ewropea s-solidarjetà u kompazjanti tibda unek. Minn dan għal Greċja u l-Italja għandhom piż kbir fuqhom u l-Awstra, l-Ġermanja u l-Iżvezja irrilokkaw 70% ta' rifuġjati. Bħala om Ewropea u nanna Ewropea, qed tgħid il-kelima, nisħaq fuqkom nitlobkom il tagħmlu d-dover tagħkom fġiħulietna u l-valuri komunitana. The show must go on u dan huwa l-ewwel lejl, l-ewwel eh, serata. U il-persuna, l-attur jew attriċi l-iktar importanti ċemplet ma tiflaħx. Allura aħna rridu nidħlu fih dan, dan l-att u rridu niproduċu miraklu li wassalna minn ġufija għal saħħa mid-tlam għad-dawl, minn inġustizja għal ġustizja, minn gwerra għal paċi u minn biża għal imħabba. Qatt ma kellna problema bħal din u ma nistawx infallu, mhux li jedna biss, ma tfal kollha tad-dinja. L-infallu sempliċement mhuwiex aċċettabbli. Grazzi ħafna, ħafna ħafna. Thank you. Grazie ħafna għal darbohla. Of course you did. Ovvjament, ma senajtux li tistidnuni jawek u ma nkantax allura ħankanta medli għatfall ta' refugjati li tinkludi poezija mir refugjat Somalu, Worcestershire,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 I am now delighted to welcome. Issa għandi pjaċir nilqa lil Robert Penas, eh, Austriak, skrittur Austriak, illi id-dedika ħajtu jikteb fuq kwestjonijiet ta' globalizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Huwa ambasċatur tal-Karta Demokratika tal-Proġett Ewropew. Sinjuri, għalluli espressament li għandi mux iktar minn 10 minuti. Mumiex ħafna meta wieħed is kell m'għandix nagħmel, però meta wieħed is anki eh, illi eh, eh, wasal il-ħin huwa biżejjed fil-fatt isu waqa fl-arloċ għax ili naqra fil-gazzetti illi għanna ħames minuti biz. U anki jekk jena naqbes il-ħin tijaj, anki fl-ofsenaru 10 se jkunem business as usual għax eh, dejjem se jkunem business as usual. Wara il-falliment tal- E, integrazzjoni Ewropea se jkun hemm dejjem il-paċi bazzata fuq demokrazija, distribuzzjoni ekwa, is-soċjetà e anki e, issa jekk dina se tkunx garantita jew jekk il-ħbieb u se jsiru edewa u se jiġildu fuq distribuzzjoni ta' risorsi forsi gwerer ċivili u aċċess għal Ehm, suq tal-kapitali u influenza. Imma jekk aħna onesti ridu nammettu illi eh, għaddejjin minn situazzjoni pjuttost imwera. U aħna rridu nippermettu illi konna ħsibijiet negativi illum propju l-lum li qed nisċelebraw anniversarju ta' 60 sena ta' trattati ta' Ruma allura għanna bżon ta' ċelebrazzjoni u rridu nitkelmu fuq id-gburija, rridu nħarsu lejn il-kizbiet tagħna, rridu nħarsu lejn il-biċċiet pozitivi ta' settin sena tagħna u sakemm nifhem jiena x'hemm raġunijiet tajbin għal gburija u għal ċelebrazzjoni. Però hemm daqsxejn ta' problema għax hekk inħarsu lejha lura lejn it-trattati u l-firma u l-ġenerazzjoni tal-fondaturi tal-Unjoni Ewropea nħarsu lejn l-intenzjonijiet tagħhom u jekk iridu niċċelebrawhom għak aħna namlu dan inkunu qegħdin kritiċi tal-istat attwali tal-Unjoni Ewropea. Kien ħarsu lejn it-trattati ta' Ruma sen naraw li huwa ovvju illi il-ġenerazzjoni li għandha responsabilità politika illum ma femiċ kollox, e ma femiċ ħaġa importanti illi kull min se jfaħħar il-fondaturi se jiġi kritikat. Issaqsu e l-kapijiet u ta' stat u ta' gvern jew tal-istati membri ta' membri tal-Unjoni Ewropea li jieħdu deċiżjonijiet fil-Kunsill. x'inhuma x'kienu l idea u l-intenzjonijiet tal eh, dik il-ġenerazzjoni li negozjaw u firmaw it-trattati ta' Ruma u tistgħu taraw li huma ma jafux ma jistawx jirrispondu. U hekk inti tgħidilhom x'kienu dawn l-intenzjonijiet, eh, huma jgħidulek x'intajt. Din utopija ma jistax ikun imma dan huwa fil-fatt dak li jgħidu n-nies li għandhom responsabilità ta' politika tal-lum. Huma m'għandhom l-ebda viżjoni tal-futur, huma kull m'għandhom il-ġestjoni ta' kriżi, kriżi illi huma stess ħolqu il-ġenerazzjoni ta' fondaturi eh, kellhom esperjenza storika u ħarsu fil-futur imma llum kull ma nagħmlu qegħdin illi nżommu status quo ħażin u ninsew l-istorja u u għajnejna lejn il-futur din hija l-kriżi li għandna qudiemna u għalhekk wasanna fl-aħħar minuta. Allora għaliex eh, kien hemm dawn it-trattati, dawn, l-idejat ħżina fit-trattati għandi baqali minn minuti kull ma baqali issa, però rrit ngħid kull ma ulli huwa neċessarju anki jekk forsi mhix ċelebrazzjoni u se nieħu żewġ minuti biex nfakkarkom x'għandha tkun l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea illi e, e, ċertifikat tal-twelid tagħha kien it-Trattati ta' Ruma. E, fl-ewwel parti tal-seklu 20 kellna żewġ gwerer enormi, diżastrużi u ċ-ċiviltà Ewropea ġiet meqruda u kien hemm elezzjoni lezzjonijiet u wieħed jitgħallem minn dawn l-esperjenzi li dan mandu qatt jerġa' jiġri u fil-fat għat mm, eh, dik il-weda kienet tkun weda għal eternità u kif nistaw aħna nikonċiljaw il-nazzjonijiet illi jġildu bejnietom u nirbħu nazjonalizmu biex nkunu nistaw nejxu fl-imkien fil-paċi u fil-libertà f'dan il-kontinent li ġi devastat mill-istoria. Il-padri fondaturi tal-Unjoni Ewropea raw huma illi it-trattati ta' paċi u l-alleanzi eh, ta' stati ma għamlux prevenzjoni tal-gwerra għalhekk huma ġew bl-idea illi jġibu l-ekonomiji fl-imkien tal-istati membri biex ikunu interdipendenti biex ikun hemm sħubija bbażata fuq l-interessi komuni u dana ifisser illi kil pajizi jimxu fi triq separata illi kien ħażin ġi muri fil-moddi dana ma jkunx ikun iktar possibli. Aħna nafu, dinja storja, imma hija anki raġuni li għalija l-elit politika u forsi anki l-maġġoranza ta' ċittadini fl-Istati membri Ewropej iħossu illi l-Unjoni Ewropea pratikament hija forma superjuri ta' suq komuni u xejn iktar u u ma, ma jifmux u koll dak li hu jħossu li huwa ta' vantaġġ għall-ekonomija, għall-bilanċ kommerċali, imma l-Unjoni Politika m'għandhomx fiduċa fiha għax huma jibżaw illi sej id-deċiżjonijiet se si jittieħdu li lem sovranità nazzjonali u mbagħad bħala riżultat jiddefendu l-interessi nazzjonali tagħhom f'sitwazzjoni li suppost kienet tkun suq komuni, per eżempju fejn il-pajjiżi jiddefendu il-swieq il eh, eh, ta' xogħol tagħhom illi eh, ċittadini mbagħad jaqgħu fil-nassa tal-nazzjonalizmi li suppost qed joħorġu minnhom. Però il-padri fondaturi kellhom realizzazzjoni radikali 60 sena ilu, ċoħe li l nazjonalizmu irid jiġi meqrud meqrud fl-eruq tiegħu u dana ifisser illi eh, irridu neħu l-istati nazjonali u di kienet l-idea importanti u għandu jfakarna li l-proġett ta' paċi tal-Unjoni Ewropea l-lum huwa pratikament proġett illi rridu nelbu l-istati nazjonali nistaw niddeskrivuh bħala proġett ta' paċi, però um, ħafna ma jaqblux, però dan naħar sar iktar interessanti, dawn huma kontradizzjonijiet illi huma eh, li waslu għal kriżi, imma hekk aħna nifmu li mill-bidu net kien hemm utopija illi se nġibu il-paċi eh, eterna billi nelbu l-istat nazzjonali. Baqali zitt minuti. Il-trattati ta' Ruma huma ċertifikat tal-twelit tal-Unjoni Ewropea u din l-Unjoni kalla tkun proġett biex teleb l-istat Nazjonali. U dana irridu najduħ kemm il-darba ikonna ċans għax dinja ħaġa illi il-blelit politika nsewa jew qed isiktuha. it trattati ta' Ruma u koll kien il-twelit tal-Parlament Ewropew. Fil-bidu il-Parlament Ewropew kellu ftit drittijiet, ftit setat, però sadattant il-Parlament Ewropew kien rivoluzzjoni politika, għax eh, dana kien l-ewwel Parlament elett supranazzjonali. U xinu l-lan l-iskop ta' dan il-Parlament supranazjonali jekk ma jkollux eh, l-idea illi se jidħol flok il-Parlamenti nazjonali. U naħseb li hawnhekk ta' minti ċabċpuli għaldi, din idea hija propju idea importanti. Jean Monnet u nirrakkomandalkom taqraw il-biografija tiegħu. Huwa kiteb fil-kapitoli tkellem fuq it-negozjati li waslu għat-Trattat ta' Ruma u nikwota kien hemm ħafna oppożizzjoni nazzjonali, imma kien hemm ukoll l-esperjenza illi n-nazzjonijiet u l-istituzzjonijiet politiċi tagħhom kienu taw prova aħarija illi ma setawx għat eh, jissodisfaw il-aspirazzjoni għal stat ta' dritt eh, u għal paċi u fuq dan determinajna kollox kull ma nistaw niksbu politikament u nistaw anki niksbu gradualment fil-futur. Fil u Walter Hallstein, wieħed mill uh, padri fondaturi ta' trattat ta' Rom, ta' Ruma, fil-diskors tiegħu famuż ta' Ruma qal illi kull ma aħna niddeċidu u nippruvaw l-implementaw fl-istruzzjonijiet ġodda tal-Ewropa lan jibqa' u dejjem ikun illi norganizzaw Ewropa post-nazzjonali. U il-kriżi attwali u anki l-effett jista jiġi ġudikat b'din l-idea testaw timmaġinaw politiku ġermanis wieħed illum illi se jirrepeti din sentenza illi għal Walter Holstein illi kien Ġermanis. Tistaw timmaġinaw kap ta' stat Ewropew jew ta' gvern illi jaqbel ma' din is-sentenza. Ħadd ma jaqbel. Kulħadd se jgħid illi dinja eh, ġennata illi hija ridikola l-elit politika li għanda responsabilità illum fl-Europa għanda insew jew forsi qatt ma fehmu l-idea Ewropea. Għax inkella għaliex huma jgħidu dan huwa impossibbli, għaliex jagħmlu diskorsi li jitkellmu fuq il-impenn Ewropew, però qatt ma jispjegaw kif tista' tkun eh, difiża tal-proġett eh, Ewropew li jagħmlu limitazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem tal, tal, tal, eh, li nieħdu sem fil-gwerer tal-oħrajn. Għaliex innaqsu il-valuri Ewropej għal-karità karikatura flok ma nejxuhom verament għax bekk se jfisser li se jkonna kostituzzjoni post-nazjonali u demokrazija post-nazjonali u fil-fat Repubblika Ewropea. Għaliex wara l-attakki terroristi li rajna fil-bliet Ewropej aħna ninħbew fil-tristezza tagħna u eh, fil-bandiri nazjonali tagħna u nkantaw l-inni nazjonali u ngħidu li dawn huma l-Ewropa. Għaliex biex aħna najdu illi l-Europa sfortunatament ma nistawx nispiegawa għal poplu għax memx narrativa. U flok ma jajdu moċċar, aħna mannix mannix narrativa x'ninventaw għax għanna waħda rridu nħarsu lejn ġan Monet, Walter Holstein u ġa e, u ġak Moro. E, irridu nift niftakru illi l-idea tal-proġett Ewropew hija li nirbħu u nelbu il-nazzjonalizmu u nazzjonijiet. E, dan xaw diffiċli fħaġa bħal di. Aħna qed nitkellmu hawnhekk fuq is-sovranità taċ-ċittadini Ewropej u mhux fuq is-sovranità tal-nazzjonijiet Ewropej. Allora, għaliex? dana ma jiġix dikjerat fiduċa. Għaliex aħna nħarsu mingħajr speranza li eh, eh, lejn nazzjonijiet fl-Ewropa, għaliex namlu konfessjonijiet lejnhom u flok ma Aħna kellna l-esperjenza nazzjonali storika u il-kontinent eh, eh, eh, erduħ u għatlu ħafna nis, il-nazjonalizmu miex utopja tajba, hija reat storiku u l-izvilupp post-nazjonali tal-proġett Ewropew li qed jimxi l qudiem passi żgħar wasal għal paċi u għal kontentezza. Eh, Però issa twaqqaf imħabba dawn il-kontradizzjonijiet il-fatt li l-Istati membri għal darboħra qed jerġgħu jiddefendu is-sovranità nazzjonali kontra l-iżvilupp supranazzjonali tal-Ewropa. Il-kriżi e, e kollha tal-Ewropa l-huma b'riżultat ta' din il-kontradizzjoni. Il-nazzjonizmu mhijiex il-soluzzjoni, hija e l-problema fl-1913 Stefan Zweig qal kiteb jew niġildu, jew neqirdu nazjonalizmu, jew inkella ċiviltà Ewropea se tinqeret. U aħna nafu kif spiċċa dak il-konflitt. Il-fondaturi il tal-proġett Ewropew tal-mu minn nazzjonijiet tal-nazjonalizmu wara it-tieni gwerra dinjija tal 2045 u għaliex dan ma nistawx najduħ lil popli Eh, l-esperienza storika tiġustifika l-kompromessi li qed nagħmlu illum le assolutament ma tiġustifikahomx dawn il-kompromessi lejn in-nazzjonaliżmi. Aħna għandna uffiċjali kompetenti fil-Kummissjoni Ewropea, aħna għandna membri impenjati fil-Parlament Ewropew u rridu noħolqu sfera Ewropea illi tappoġġom fil-ġlieda kontra il-renazzjonalizzazzjoni tal-Ewropa. Il-kompromessi f'dawn il-valuri se jwaslu għal, eh, marda eh, twila. il rikostruzzjoni tal-utopja Ewropea hija l-unika soluzzjoni. Għanda 60 sena diġa waslitna il-bot u, u, u riti li hija utopja, utopija realistika u E l-idea tagħha tuwa iwaslun aktar li lem mill-pragmatizmu politiku tal-lum. Issa baqa li tliet minuti biss. U naf illi ftin l-Assemblea naf illi hemm membri illi ma jħossux li huma Ewropej imma jħossu li huma rappreżentanti tal-pajjiżi tagħhom, tan-nazzjoni tagħhom huma jistgħu waħ idewmu l-iżvilupp tal-demokrazija Però ma jistawx iwaqfuh dan dan l-iżvilupp. Jistaw muh, però mhux iwaqfuh. U naturalment naf jien li hemm ħafna nies fl-Ewropa illi għandhom speranza għal restaurazzjoni tal-stati eh, nazjonali sovrani, però l-Unjoni Ewropea m'għandix eh, m'għandix tiġi ingannata fid-dinja hemm ħafna problemi minacċi illi huma Eh, li għadna ma fimnijomx u ħafna nis jaħsbu illi l-istat eh, nazzjon huwa bħal dar u ma jixtiequ jiexu f'din id-dar anki jekk huma eh, joqogħdu fil-kantina jew fuq net huma ikomplu jiexu f'dan u jkomplu jgħidu illi l-politika għandha tirrappreżenta l-elit tagħhom u huma sfortunatament iħossu li huma eh, se jkunu eh, il-padruni tal-istorja tagħhom u mhux vittmi. U dawk li inkaraġġixxu dawn il-votanti qegħdin jerġgħu jingannawhom għax l-iżvilupp lejn il-post nazzjonaliżmu qed iseħ u mhumiex interessati f'dawn ir-regoli. Il-stati nazzjonali nazjonali sovrani qed jiġu sostituiti u il-manuvra tal-gvernijiet nazjonali et jeleb u anki jek eh, ċerti nazjoniet et jerġaw jiprovaw iżommu nazzjon bħala solidarietà edha eh, eh, timxi lura u hija fil-fat finzjoni il-fenomeni kolla illi jif jaffetwaw il-ħajja tagħna kienu transnazzjonali il-valur miżjut, il-katina tal-ikel, il-finanza, il-problemi eh, ekoloġiċi, eh, il-problemi kollha ta' drittijiet ċivili u problemi kollha li għanna qoddimna illum mhumiex qegħdin jieqfu fil-frontiera nazzjonali u ma jistgħux jiġu risolvuti politikament fil-frontieri nazzjonali. U kull ma jagħmilna iktar sinjuri eh, fil-ħajja tagħna huma l-xjenza, il-kultura, l-iskambju ta' ideat, l-innovazzjonijiet, dana ma jinteressahomx il-frontieri nazzjonali. Il-frontieri nazzjonali ma jipproteġux il-kultura u il-ħsieb, anzi jissofokom u dan rridu najdu għal dawk li għandhom dubbi li huma xettiċi u dawk kollha li qegħdin imorru lura mill eh, li qegħdin imorru lura lejn il-listi nazzjonali e, huma eh, u ma jistaw ftit u ma jdewmuh l iżvilupp eh, però rridu najdu l votanti b'mod ċar, aħna rridu nwaqfu dan l-iżvilupp billi niġġeneraw anki miżerja għal masses għal massi jew eh, aħna irridu inżommuħ f-sistema ta' krizi kostanti imħabba dawn il-kompromessi li għanna, jew irridu niformaw dan l-iżvilupp biex jagħmel sens. Issa kull min għandu sens irid ikollu kontroll fuq il-ħajja tiegħu, ma jridx ikun vittma u passivament eh, aħna rridu niformaw il-proċess nazjonali dan jista' jsir biss bil-politika transnazjonali, bil-politika bil tal-komunità u dina hija ħaġa il il-padri fondaturi tal-Unjoni tal Ewropea eh, tkellmu fuqha f'dan l-ispiritu. F'dawn l-aħħar snin il-Parlament Ewropew diġa rebaħ ħafna vittorji biex e, biex e, e, minn sistema parlamentari sir sistema demokratika din hija ħaġa iva li aħna nistgħu niċċelebraw bla dubju, però m'għandniex ħafna żmien biex niċċelebraw wara 60 sena tawni 10 minuti biss għal dan id-diskors u hija ħaġa tajba li ngħidilkom illum illi intkom meta weħet is situazzjoni ma tkomx ħafna eh, żmien eh, biex tgħinu li dawn li dana jeleb eh, li dana jisparixxi fil-futur u issa fl-aħħar minuta ħanitkellem fuq l-isperanzi u l-biżat tiegħi dak li qalu il-padri fondaturi kien neċessarju illi ma kienx però possibbli immedjatament investiment, l-unjoni fiskali, l-armonizzazzjoni tal-benefici soċjali, eh, e, politika komuni tal-migrazzjoni tal-rifugjati, l-izvilupp ta' eh, komunità ta' difiża, eccetera. Dawn kienu kollha eh, affarijiet li xtaqhom u eh, li eh, ma setawx jiġu inklużi fl-agenda, ma l-lum saru urġenti dawn l-affarijiet u sar dmir ta'kom, sinjuri, membri tal-parlament, illi ma tinsewx illi il-perspettiva iktar wiesa meta jintkom timxu fuq il-ħidma ta' kuljum ta'kom u għadmir ta'kom li torganizzaw il-pressjoni politika biex dana iseħ u għadmir ta'kom anki bħala membri tal-parlament illi telbu il-deficit demokratiku fl-Unjoni tana u li telbu l kontradizjonijiet illi jaffettwaw l abilta tal-Unjoni li taġixxi u anki l-immaġini ta'kom stess aħna għanna din l-idea tal-rappresentazzjoni post-nazjonali Ewropea tal-popli, imma dana u dan jista' jsir bissa bażi eh, tal-listi eh, tal nazjonali u l parlamentu huwa istituzzjoni supranazzjonali biex jipproteġi ċittadini Ewropej u biex joħloq għal komunità post-nazjonali, pero il-kapijiet huma eh, maħtura mill-istati nazjonali, aħna ċittadini Ewropej, aħna eh, nixtiequ nkunu Ewropej ċittadini, pero skont fejn inkunu aħna Eh, nkunu eh, twelidna m'għandniex l-istess drittijiet, l-istess opportunitajiet. Anki il-votanti tagħna jvotaw b'mod differenti fil-elezzjonijiet. Eh, U għatanna anki l-passaporti nazjonali tagħna. Kiku fil-Renju Unit kellhom diġà il-passaporti Europej, allora il-Renju Unit ma kiex ikun possibbli jitlaq l europa U ċittadini illi kellhom dan il-passaport kienu jistaw jibqaw eh, ċittadini Ewropej li huma fil-fatt huma dawn huma kollha kontradizzjonijiet inaċċettabbli u se jwaslu għal kriżijiet li ma jwaslu għal xejn illi il-nuqqas ta' fiduċa fir razzjonal ta' l unjoni u edin eh, eh, jiperikolaw l-izvilup ta' l unjoni Allora, il-fat li aħna nħarsu lej dawn il-kontradizzjoni ti ħaġa zaħira meta wieħed iqis il kizbiet ta' dawk li kizbu il trattati ta' Roma kontra il-kritika li kienem dak iż-żmien fatme sfera ta' sfiduċa tal-rebbieħa eh, fil-gwerer u il-bżon anki tal-vitmi li kollom vendetta għandu jkun ċar il-lum il-ħidma ta'kom hija iktar faċli minn dik ta' 60 senejlu tal-padri fondaturi. Mux biss iktar faċli ma iktar urġenti wkoll. għalix għalix in-nies illi jistaw jiddimostraw bil-ħajja tagħhom eh, kemm huwa importanti li wieħed jiġġieled kontra n nazzjonalizmu. U dina kien proprja l weda irridu nġedduha eh, ta' 60 sena ilu. Kaħna eh, kaħna dan ma nagħmluhx allora il-proġett ta' paċi Ewropew għat ma jsir klixe u il-weda tiġi ma tiġi sodisfatta u għara 60 sena l-eternità se tieqaf u l-futur tal-era tana illi mhux suppost kella skadenza se, se tiskadi. U dawn kienu 10 minuti. E, fi żmien storiku kien inqas minn eh, minn frazzjoni ta' sekonda. Nitlobkom issa najt ftit klim oħra biex najt xinu huma l-bizat tiegħi illi il-pragmatizmu politiku fil-futur se jagħmel ħsara kbira għal proġett Ewropew. u Jiena nibża wkoll illi intkom se tkunu parti minn dan u intkom se titraddixxu l-Iskoċiżi fil-volontà tagħhom li jibqgħu huma eh, fl-Ewropa u se tinforzaw il-forzi eh, eh, ċentrifugi u dina hija ħaġa illi tħassibni illi l-ideal tal-padri fondaturi se jintesa il-nazzjonijiet se jmutu u n-netwerk ta' nazzjonijiet liberi għabbażi ta' stat ta' dritt illuminat fil-post fil-Europa post-nazjonali mux se timbena fuq futur ta' paċi u jiena nala billi namel kwotazzjoni ta' Walter Holstein mill-speech tijaw ta' Ruma aħna m'għandniex nillimitaw ruħna għal biex inneħħu l-frontieri u niggarantixxu il-moviment il ħiles għal popli għal prodotti u għal kapital, irridu anki neħħu id-differenzi bejn ir-raġuni u anki differenzi ġodda illi edin jinħol u l-lum inkella inkunu edin nikontradiċu nikontradiċu l-anijiet trattata trattat Ruma illi jappella għal biex innaqsu differenzi bejn il reġuni waqt li fl-istess ħin niproteġġu eh, il-kultura unika il-responsabilità reġjonali ma taplikax biss f'dawk il-żoni fejn hemm il-periklu ta' żvilupp żejjed, imma anke għal pajji għal dawk ir-reġuni li huma aktar dajfa, jekk aħna meta nagħmlu l-politika ekonomika u pu soċjali iridu niftakru il-dimensjoni eh, eh, politika reġjonali u l-politika reġjonali għandha tkun ukoll parti mill-politika l-aħra u dan anki l-kontra, eh, anki meta nagħmlu l-politika reġjonali rridu niftakru li dan huwa parti mill politika, polit, mill-politika politika u soċjali tal-Unjoni Ewropea kollha. Jider dan mhux garantit qed jider illi l-nazzjonijiet Ewropej qed jerġgħu se jerġgħu jattakaw lil xulxin militarment. Imma l-Unjoni fil-paċi teżisti meta jkun hemm garanzija tal-paċi soċjali wkoll eh, fil-kontinent, fil meta jkollna sistema li garantixxi libertà u ugwaljanza u possibilitajiet inda sta parteċipazzjoni politika għal ċittadini kollha Ewropej tkun ikun xikun il-passaport nazzjonali tagħhom. Jew anki ikun xi tkun xi tkun is-saħħa ekonomika tal-nazzjon tagħhom. Dan huwa il-ħidma li għandu jwassal għal Repubblika Ewropea. Din hija ħaġa faxxinanti Din hija l-ħidma tagħkom affaxxinanti, sinjuri, nappella lilkom biex tagħmlu mill-Ewropa l-avangwardja, pioniera, illi jintkom tixtiequ tiċċelebraw. Għanna niċċelebraw illi l-Unjoni Ewropea se timxi l-qoddim f'dan l-ispiritu u illi f'għaxar snin oħra se niċċelebraw 70 sena u meta nċelebraw 7 sena nkunu nistaw anki najdu kemm minna passi iktar il-qoddim. Viva il repubblika Ewropea. U nala b'dawn il-klim, grazzi ħafna tal-li smajtuni u nishti nirringrazzja l-interpreti għal ħidma importanti u sabiħa Eh, li għamlu ma jina nammirom li huwa anke essenzjali għal tħaddim tal-istruzzjonijiet tagħna. Grazzi. will be very short for the Fil-qosor biex nikkonkludi ta' dan l-avveniment. Iżda ma nistax ma biex nikkonkludi ta' din l-ewwel parti ta' din il-ġurnata allokata għal dawn l-ewwel 60 sena tal-istorja tagħna wara trattati li magħhom Kien hemm dawk l-10 snin oħra biex għatħejja ta' trattati iżda nitkellem dwar il-futur, futur ta' l-Ewropa li hija il-benna il-benna tal-ħelsin tal-libertà tagħna. Hija l-istorja tal-impenn kbir lejn il helsin għal helsin fejn tilfu ħajja diversi Ewropej iżda eluf miet eluf ta' soldati Amerikani, Kanadizi, Australjani u l-om nixtiequ nroddu l-ħajr għal dik il-ħelsin, ħelsin biex insibu x-xogħol, insawru il-futur tagħna x-xogħol, l-ekonomija, l-infrastruttura li aħna ġeddidna permezz tal-pjan Marshall dwar iż-żona ekonomika fejn servizzi, merkanziji, persuni jistaw jiċċaqalqu mingħajr ebda xkiel. 60 sena ilu bdiet din <clears throat> l-avventura tagħna ħafna problemi waqafna kemm il-darba faċċajna ħafna problemi iżda qatt ma abbandunajna l-impenn tagħna elibna eh, diversi difficultajiet tuħta qalb u bdejna fuq il feduċa s-solidarjetà ħdimna fl-imkien għal dinja biktar drittijiet biex noħorġu mid-dlam dlam ta' dittatura li kunet jifacċaw diversi pajjiż ġol kontinent tagħna rridu nkunu gburin ta' dan il helsin li facċajna. U anka tal-Ewropa tangibli li għanna li ħolqot ix-xogħol. U tefat il-gwerra fil-warajna. Din iż-żona, din l-ispazju ta' skambju ta' eruq b'saħħithom hija l-istorja tagħna konna filosofi, konna matematiċi, ġewwa Sirakuza, inġiniera, rumani, ċiviltà tagħna bdiet fi xtutna fil-Gżejjer. Stanejna ħafna fuq l-iskambju, l-iskambju tal-ideat, tal-ħsibijiet tagħna u tax-xjenza tagħna. Aħna wkoll għaddejna l-erf tagħna fil-monasteri tagħna, nibtu l-universitajiet ukoll Ir-rinaxximent tagħna ġi jispirat ukoll fl-istess arfin. Aħna rġajna bdejna fil-kummerċ ta' Venezja, dak tal-Fjandri, fit-Toskana fejn l-imprenditori kbar investow fl-arti u fil-kultura biex jattiraw il-pellegrini. U dan ukoll wassal għal diversi artisti, letterati, filosofi, mużiċisti, xenzjati biex jitalmu wieħed mill-ieħor jispiraw il-xulxin Caravaggio, Rembrandt, Vivaldi, Bach. Shakespeare, Molière. Dawn kollha għandhom xi ħaġa inkomuni bħal Dante u Cervantes huma l-patrimonju mhux biss tal-Italja tal-Spanja, iżda huma patrimonju tal-Ewropa tad-dinja kollha llum dan l-ispazju jeżisti bdejna fuqu u l-Ewropa illi aħna rridu nesponu l-żgħażagħ. Irridu ntuhom il-possibilità il possibilità li ma jaqtawx qalbhom minn dak li jixtiequ biex ikunu jistgħu jaħsbu jisperaw u niggarantixxu lilhom il-possibilità biex isibu xogħol. Għax mingħajr xogħol m'hemmx dinjità u ma nistgħux inħallu illi t tfal tagħna jitilfu id-dinjità tagħhom. U dan nistaw namluħ fl-imkien. Għax jina għatti l-Europa, mish bis l-Europa, il-suq wahdini, suq intern, il-sistema tal-banek, l-ekonomija, etc. L-Europa hija tmur l-lin minnek. Lejliet, qabel ma sar imperatur Ruman, l-ewwel imperatur Trajano, saqsa lil missieru Jista persuna ispanika issir isir imperatur Roman? Missieru għallu Ruma mhix belt, Ruma huwa mudell model ta' ċiviltà. U għal dak iż-żmien hekk kien fil-fatt. Illum jekk it-tfal tagħna jistaqsuna l-Europa hija Brussell, hija il-burokrazija ta' Brussell, hija il-politika l-banek. Aħna naħseb għandna dmir li Unajdu u ngħidulhom le. L-Ewropa hija l-iktar ideal, ideal b'saħħtu hija ċ-ċiviltà tagħna. Ija l-identità tagħna. Ija l-libertà tagħna. Ija huwa l-futur tagħna. U dan li għandna ngħaddu l-tfal tagħna. Futur, futur ta' prosperità, ta' ferħ u ta' ħelsin.